L-awtoritajiet kompetenti tal-Greċja talbu li tnieħed l-immunità parlamentari tal-Onorevoli Georgios Christos biex jinbeda proċediment penali fil konfront tiegħu fil-rati ta' Ateni. Din il- talba titressaq quddiem il-Kumitat Ġuridiku u l-Kumitat Legali tal-Parlament Ewropew.